minute speeches. Issa għanna s-njura Cornelison li waslet fil-ħin. Sa nibdew bir-rapport tiegħek fuq id-drittijiet tan-nisa fil-pajjiżi Balkani li huma kandidati biex isiru membri tal-Unjoni Ewropea. om zitten en Poġġi bil-qiegħda sa nagħtik il-ħin poġġi u nisimgħu l-intervent tiegħek. Mevrouw de Grazzi. Sir President, ser nitkellem bl inglis Għadni kif eh, votajt kellim mur nivota għalek wasalt tikka tard, skużawni. Nishtiq nirringrazzja l-kull minn ħadem fuq dan il-fajl miegħi, ovvjament lil Shadow Rapportez, iżda wkoll is-segretarjat tal-kumitat u ukoll il-Kummissjoni Ewropea illi f'kull stadju ta' dan ir-rapport tatna l-pariri u qasmet magħna l-esperjenzi tagħha u anka il- l-kapacità tagħha u dan għenna ħafna nixtin nejt u koll il-gvernijiet eh, Balkani u koll il-reġiċew il-rapport u l-abbozzi tijaw, krem diversi NGOs, il kienu involuti, aġenziji, ġifiri, krem ħafna nies li kienu involuti, illi enu noħloq dan il-rapport u dan anke qabel ma kienem il-votazzjoni u dan għalek juri illi anka qabel ma seħet il-votazzjoni dan il-rapport diġa ehm, għamel xogħlu għaliex u għaliex tkellimna dwar il-rwol tan-nisa fil-pajjiżi Balkani u dan huwa dinja dan huwa punt anzi importanti ħafna. Aħna ġejna mistiedna Anzi, jien ġejt mistiedna f'diversi parlamenti sabiex nitkellem dwar dan ir-rapport wara l-votazzjoni li ser seħ u naħseb illi bejn l-abbozz u l-verżjoni li ser nivutaw fuqa nistaw diġa inneħu wieħed mill-paragrafi tar rakkomandazzjoni għal Kroazja u kuntenta ħafna li huma diġa laħqu u segwew din ir rakkomandazzjoni għalhekk eh, ma nistgħu inneħuh dan il-paragrafu u nisperaw illi iktar qudiem ikun nistgħu nneħħu kull paragrafu ta' rakkomandazzjoni ta' il-pajjiżi kollha jkunu qed isegwu dawn ir-rakkomandazzjonijiet u jkunu qed eh, Is-saħħu drittijiet tan-nisa. Il-fost l-iktar partijiet importanti ta' dan ir-rapport huwa li issa għandek ħafna liġiet li jeżistu li huma miktuba u jeżistu. Il-gvernijiet Balkani kienu fil-fatt qed jaħdmu qatt jeħsab biex drittijiet tan-nisa ikunu jilħu l-standards Ewropej. Iżda sfortunatament eh, n-nisa fil-prattika mhux dejjem kienu qed jirnexxielhom jaqbżu drittijiet tagħhom lex pereżempju ma kienx hemm l-istituzzjonijiet meħtieġa sabiex kun se rapportaw ċerta inċidenti u istat kien hemm diversi diffikultajiet oħra fejn l-istat ta' dritt eh, għan-nisa ma kienx qed jaħdem sew. Aħna għamilna ċerta rakkomandazzjonijiet b'mod ġenerali għal pajjiżi kollha, iżda wkoll ktibna rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal pajjiżi speċifiċi, mod partikolari fil-Balkani tal-Punent. Nisperaw illi huma ser u mod l-sfida u fil-fatt jaħdmu sabiex ehm, jimplementaw dawn rakkomandazzjonijiet kollha. Punt u ieħor illi nixtieq insemmi wara li wet xi kollegi li nagħmel dan kien illi kellna dibattitu fuq kif sen semmu pajji, kif se nagħmlu referenza għal pajjiż partikolari jekk ngħidux li huwa il eh, ngħidux li huwa l-fajrom jew inkella ngħidu biss li huwa l-Maċedonja. Fl-aħħar mill-aħħar wassalna għal kompromess u deċidejna li bħala eh, nom insejħula bħala insejħula dal-pajis bħala il-fajrom u meta nużaw il-kelma faġġettiv nejdu biss Maċedonjan. U għalek nisperaw li bekk nkunu qed nilqaw għal xewqat ta' kulħadd. E, kien hemm inqalli li mux il-verżjonijiet lingwistiċi kollha jisegwu din il-kwistjoni, din il- regolamenti żgħar, però nisperaw li nsibu soluzzjoni fl-aħħar mill-aħħar u kulħadd ikun kuntent ikun jista' jivvota favur dan ir-rapport. Grazzi ħafna, Sr. Cornelson. Ser nibdew mill-ewwel bil-catch the eye f'dan ir-rapport u nati il-kelma lill-ewwel kellima. Grazzi ħafna, Sr. President. Dan ir-rapport jista' jgħinna sabiex nagħmlu dikjerazzjoni ċara eh, dwar is-sitwazzjoni li jinsabu fiha dawn in-nisa l-istorja u l-kultura eh, kontribwixxew għaliex ftit nisa jaħdmu f'dawn il-pajjiżi u dawk in-nisa li fil-fatt jaħdmu jsibu diffiċli ħafna li jagħmlu dan minħabba il-preġudizzju li jiltaqgħu magħhom. nuqqas ta' gwaljanza bejn is-sessi għandha tiġi kritikata. U għalhekk jiena verament kuntenta nara illi il-Parlament Ewropew qed idur lejn il-pajjiżi Balkani u l-gvernijiet tagħhom sabiex jenfasizza il-fatt illi aħna konxi ta' dawn l-inugwaljanzi u rridu niġilduhom. Grazzi ħafna, kellem li jmiss. Skont studji riċenti kien hemm Matan er, skoprejna li ma tantx kemm statistika dwar l-inugwaljanzi, l-vjolenza kontra n-nisa, ksur ta' drittijiet ta' n-nisa, speċa f'dawn il-pajjiżi kandidati għall-Unjoni għadħul fl-Unjoni Ewropea eh, dal-pajjiżi Balkani. Għandna bżonn din l-informazzjoni din id-data sabiex ikun nistgħu intejbu is-sitwazzjoni ta' n-nisa u f'dawn il-pajjiżi. Il-Kummissjoni Ewropea għandha tagħmel monitoraġġ ta' sitwazzjoni ta' n-nisa fil-pajjiżi Balkani u għandha tagħmel rapportaġġ eh, dwar is-sitwazzjonijiet kondizjonijiet ekonomiku soċjali tan-nisa. Rridu wkoll nieħdu nota tal-preżenza tagħhom fil-suq eh, tax-xogħol u rridu ninvolvu ktar nisa fil-proċess ta' teħi ta' deċiżjonijiet. Rridu wkoll li ninkoraġixxu spiritu ta' intrapriża fost nisa f'dawn pajjiżi sabiex ikun hemm iktar sabiex inwaslu l-iktar demokrazija f'dawn pajjiżi Balkani li rridu jisibhom mal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna Sra. Bettman. seba pajjiżi tal-punent tal-Balkani huma kandidati sabiex jitsibu mal-Unjoni Ewropea. Iżda mhux il-pajjiż mhux dawn il-pajjiżi kollha jaħdmu kemm jifilħu sabiex fil-fatt e, itejbu drittijiet tan-nisa. F'ħafna każijiet hemm il-pajjiżi qatt ħafna x'jaqtfu sabiex jilħu l-istandard meħtieġ irridu li dissa n-nisa anzi jiġu involuti iktar fil taħi ta' teħita u jkunu involuti iktar fis-swieq għandna rapport verament bilanċjat u oġġettiv hawnhekk. U hawnhekk għaw ċar, miktub ċar daqs sir kristall x'pass rridu jittiedu u għalhekk nixtieq nisħalli dawn l-pajizi sabiex komplu jaħdmu sabiex jirqu l-anijiet tagħhom. Istess uniċek. ez sinjuri, Eżis eh, komissarju, jien ixie kolli ringrazzja l-relaturu u do rapporter ta' dan ix-xogħol u ta' dan ir-rapport illi ġiġa wassal għal ċerta reazzjonijiet u ġiġa wassal għal passi il qoddim importanti nifukaw fuq id-drittijiet tan nisa fil-pajjiżi Balkani tal-Punent speċjalment f'dan il-moment, għaliex u importanti illi wara il-gwerer li kienem fil-disajnijiet tal-pajizi ġifiri 13 sena ilu, importanti illi jiffukaw fuq illi jgħatu ktar saħħa l-nisa. Għat ħafna stupru illi qed seħ pala kawza tal-gwerer, u kol kriminalità pala kawza tal-gwerer. U n-nies illi fil-fat għamlu dawn ir-reati ma trefqux il-qorti, mux għet namlu ġustizza ma dawk il-nisa li ġew suprati fi żmien il-gwerra. Għalek irridu nqodu attenti li s-sistema ġudizzjarja f'dan il-pajjiż ukoll tifoka fuq dawn l-affarijiet, li nfukaw ukoll fuq il-parteċipazzjoni politika ta' nisa. Irridu illi kunem, aħna rridu illi kunem fil-fatt liġi li titkellem dwar dawn il-parteċipazzjoni ta' nisa fil-sfera politika. Il-kellim li jmiss. Signor President, eżis komissarju. għal kamina nifem l-approċ tal-Sinjora Cornelsen meta tagħmel valutazzjoni tal-pożizzjoni tan-nisa u tirrispetta d-drittijiet tagħhom. Ma nistawx aħna ma natux kas id-differenzi bejn ir-rapport li għanna hawnhekk bħalissa u, u dokument li rċevejna mhix ix-xar li għaddiet fejn f'punt 38 Għamilna valutazzjoni tal-integrazzjoni tal Kosovo, saqsejna l-gvern u l-parlament tal-Kosovo sabiex ikun iktar attiv meta jkun qed jimplementa il-miżuri dwar il-vjolenza domestika u il-negozju anzi il-kummerċ tal-bnedmin f'dan il-pajjiż. Kien hemm ukoll livell anzi livell baxx ta' parteċipazzjoni tan-nisa fil-setturi varji tal-pajjiż u għalhekk irridu nindirizzaw l-istess kwistjonijiet fl-istess pajjiżi fl-istess ħin sabiex uridu l-approċċ tagħna kull istess mal-pajjiżi kollha. Grazzi ħafna Sunira Kokan. Grazzi fi fażi ta' ħsib ta' ħsieb tradizzjonali u stereotypes li għadu qed jeżisti fil-pajjiżi tal-Balkani, il-rispett ta' drittijiet tan-nisa huwa sinjal kruċjali ta' modernizzazzjoni E kif rappresentanti aħna l-rappresentanti tal-Unjoni Ewropea aħna għal obbligu tagħna li aħna nikkontribwixxu għas-soċjetà iktar b'saħħitha u moderna li xi darba se ssir parti mill-familja tan Ewropea. Jiena konvint illi l-Unjoni Ewropea tista' tkun iktar ta' appoġġ biex tistandardizza drittijiet tan-nisa fir-reġun. Jiena ftit qed noqgħod lura dwar jekk dan għandu jkun permessa diskriminazzjoni pożittiva jew inkella billi ngħinu ngħinu nsaħħu l-kondizzjonijiet għal kompetizzjoni fin-nisa biex inneħu stereotyping bħala politikant eh, jirna ħafna spiss nitaqa' ma' nista ta' raġuni li kisbu eh, pożizzjonijiet politiċi għolja. Eh, Jina president Kosova, ministru ta' integrazzjoni għall-Albanija u Serbija u ex-ministru ta' integrazzjoni tal-Maċedonja u parlamentari importantina naf li dawn huma kollha gburini li kolom l-Oppożizzjoni u jħedġu l-appoċ. Merci, M. Kukan, la parole est à Madame Kle. Grazie, Sur Kukan. Sira Kleka Kux. Frisem l-SND, nishtin ingrazzja l-rapporter ta' dan il-rapport li huwa bozzat ma' tajab ferm. Dan jisħa importanza tal-gwaljanza fil-pajzi tal-Balkani tal-Punent minkejja li s-situazzjoni f'termini tal-gwaljanza fil-Balkani tal-Punent tisera l-aħjar, xorta l problemi li aħna rridu nerbu. Waħda mill-sfidi tagħna hija li hemm ftit nisa fis-suq tax-xogħol. Dan ifisser li n-nisa għadhom dependenti ħafna fuq in-nirġiel finanzjarjament. It-tieni problema hija li ftit hemm ftit nisa wkoll fil-taħita deċiżjonijiet kif ukoll il-politika li għandha x'qasam mal-ekonomija. U uh, biex ikonna għorjan b'dan il-qasam aħna rridu n-implementaw il-quotas. Eh, pajjiżi ġamel dan, iżda hemm ħrajni m'għamlux dan, u għal ħarru dan neħu stereotype. Hemmhekk. Issa huwa f'waqtu illi il- il-gvernijiet ta' dawn il-pajjiżi jimpenjaw ruħhom li jirrispettaw is-standard nazzjonali mhux biss fil-politika ma fil-ekonomija. Kif qal ir-rapporter, it-teorija hija eh, ħaġa mal-fatti u ma ħaġa oħra. Grazzi, il-prinċipju ta' gwaljanza f'pajjiżi kandidati mhijiex kompatibbli ma' leġislazzjoni dan il-pajjiżi. Għalhekk fil-prassi dawn id-drittijiet irridu jsiru il-parteċipazzjoni tan nisa fil-linja ta' politika f'dan il-pajjiżi huma wieħed li wassal għal stabilizzazzjoni u naqis tal-konflitti u ħaj wassal għal eh, li jisibu għal man l Ewropea kont iktar maġġel. Ma huwax aċċettabbli li mod partikolari fuq rurali hemm bosta nisa illi għatuma vittmi ta' diskriminazzjoni għal għanijiet eh, reliġjużi u etniċi nuqqas ta' strumenti legali kontra il-violenza domestika, nuqqas perżempju ta' konċetazzjoni, dawn huma xi mill-elementi illi ta' mela diffiċli għal drittijiet fundamentali li jisiru jibba jitwet u f'dan il-pajizi na nikkorakomand dan il-pajizi tkun hemm benchmarking tajjeb kif ukoll riforma legali illi lan u li nitaj u kun illi kun hemm tal-valuri tal-Unjoni Ewropea dak rendu x'jaqsam il-ugulenza bejn istessi. Grazzi. Grazzi Sur Lawan, Sur Kaferati. id-drittijiet tan-nisa huwa importanti u nejjemu aktar minn qatt qabel meta qed nitkellmu dwar pajjiżi illi jim qed jimxu lejn standardizzazzjoni tal-demokrazija. U allura dan is-suġġett irrid jiġi mħares kemm fil-ċittadinanza kif isir s sotu manki fid-dimensjoni tax-xogħol. In-nisa oġġettivament huwa suġġett ehm, iktar dajjef fil-qasam tax-xogħol, speċjalment meta l-kriżi qed tikber kull ma jmur u twassal għal ħsarat kbar pal manna aħna qegħdin jaħabtu wixta magħhom bħalissa. Allura dan il aħna rridu nġbdu attenzjoni mod partikolari għal dak kollu li għandu x'jaqsam mal-mezzi eh, tal-attivitajiet eh, tan-nisa tax-xogħol għan-nisa illi ħafna drabi diffiċli għom biex jisibu xogħol, xogħol illi meta ħafna drabi jkun mhux xogħol tajjeb għax ma jkollhomx biżejjed kwalifika ħafna drabi dawn jiġu wkoll kastigati tal dan ix-xogħol għaliex meta jqabbluhom mal-irġiel ma jħassuhomx l-istess. Allura dan mur kontra drittijiet konkreti tagħhom. Allura aħna rridu ħarsu lejn xi tadinanza kif ukoll għal ingoljanza fuq ix-xogħol. Grazzi. Mr. Kelly. Grazie, Sir Kelly. Ringrazzjakom ta' xol tajjeb dan il-qasam li għoljan sejja xaħġa li aħna il-kol eh, jgħat tal-qalbina ma xaħġa li f-sorsjonament fil-pratika ma tanċi seħ. Mat partikolari jek inti għet tattendi il-parlament għonek wara l-ofsinar nar ta' ħamis u għet nitċattaw kussjonijiet ta' ġittijiet tal-bnidem madwar id-dinja f'xi pajjiżi hemm pajjiżi fejn eh, nisa ma tantx għandhom drittijiet u ma feħdan l-Unjoni Ewropea. Minkejja li uffiċjalment għandna l-igwaljanza l-opportunitajiet li n-nisa jimxu l qoddim u diffiċli ħafna. Hemm ħafna xkeli li konna qegħdin għam dak li huwa opportunitajiet fil-politika u l-bqija. U għalek naħseb li pajizi ta' kandidati għasħobija għandhom jirti kollom din pal priorità u jridu juru bieċar li għedin jamlu progress dan ir-rigward. Inkella ħajjejdu ngħidu l-hom mod ċar li ma jistgħux jitsiħu mal-Unjoni Ewropea u daqshekk grazzi. Grazzi Sur Boris, għaw qiegħed? Grazzi, jiena nixtieq ningrazzja r-rapporter ta' xogħol eċċellenti tiegħu. Meta t nitkellmu dwar id-drittijiet eh, tan-nisa aħna rridu nitkellmu dwar istorja tal-Balkani ħafna drabi dawn huma mhux tali un pajjiżi kandidati kellhom storja komplessa ferm u ma għat iridu għaw ilhom il-fusob ma' passat diffiċli ħafna, passat tal-gwerra. Anke specialment speċjalment fil-kontest tal-abbuż ġittijiet tan-nisa kif ukoll tal-, tal drittijiet tal-bniedem ġenerali, l-obbuż drittijiet tal-bniedem. Imma llum nistgħu nagħmlu tpartit ta' prassi tajba esperjenza tajba osta nistgħu nippromovu parċiċipazzjoni aħjar tan-nisa fil-ħajja ta' kuljum u anki parċiċipazzjoni dak li huwa l-livell ta' management għoli u għal aħjar prassi għana għanna dan l-aħjar prassi sempliċement aħna rridu nagħmlu aktar biex nippromovuhom aħna rridu nipruvaw indaħlu l-pajjiżi kollha Balkani tal-Unjoni Ewropea il-mainstreaming ta' bejn istessi, din il-tip ta' politika importanti ħafna f'dan il kontestu u aħna rridu nifissaw eżempju sabiex inkun inħejju leġislazzjoni. Bli nappellaw biex dawn jaġġustaw il-leġislazzjoni tagħhom dan ir-rigward. Aħna jsir nagħmlu wkoll monitoraġġ sitwazzjoni ta' ġettijiet tan-nisa fil-Balkani u dan ir-rapport għandu jikontribwixxi għal dan il-angrazzi. Grazzi, Sinjura Cruz. Fidejke. mandekx bieċa xol faċi u dime. Grazzi. Nilqa il-drittijiet uh, tal-rapport tal-drittijiet tal-nisa fil-pajzi tal-Balkani. Et nitkellmu hawnhekk dwar firxa sieħa ta' partijiet interessati, inkluż il-qaqdiet ta' organizzazzjonijiet ċivili, parlamentari, rappreżentanti tal-gvern madwar ir-reġjun u il-rapport identifika kwistjonijiet illi il-Komissjoni u kol tqis bħala importanti meta nkunu qegħdin nevalwaw il-progress li jsir fil-goljanza um, um, um, bejn in-nisa u ġil irġiel fil-Balkani tal-Punent. Kif edna, twettiq kif ukoll inforzar tal-leġislazzjoni f'dan il-qasam huwa essenzjali għalhekk il-Kummissjoni mhux biss qed tgħin bit trasposizzjoni tal-aki fil-qasam tal-legonjenza bejn is-sensi u il-pajjiżi kandidati kif ukoll pajjiżi potenzjali kandidati iżda wkoll jipprovdi finanzjament eh, appoġġ finanzjarju għal monitoraġġ u implementazzjoni effettiv ta' leġislazzjoni nazzjonali effettiva permezz ta' strumenti nazzjonali permezz ta' strateġija ta' qabel isħobija u kif tafu trasposizzjoni sħiħa u infarzar tal-direttivi kollha tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-igwaljanza bejn istessi hija kondizzjoni ibsa għal ustretta uh, għall-Unjoni Ewropea u jem essenzjali biex ikollna strutturi amministrativi u istituzzjonali li jifacilitaw l-intwetti kif ukoll inforzar tal-drittijiet tal-gwaljanza. Dan il-kontest il-Kommissjoni Ewropea ħedġet li jkun hemm iktar attenzjoni fuq il-gwaljanza bejn istessi kif ukoll id-drittijiet tan-nisa fil-Balkani tal-Punent. Per eżempju, aħna niprovdu sis għajnuna għal għanijiet tal-taħriġ dan il-qasam u aħna wkoll nikkooperaw ma' NGOs li jitrattaw dawn il-kustanijiet ta' għoljanzi bejn is-sessi. Il-drittijiet Ewropej għal-demokrazija kif għal-drittijiet tal-nisa jistaw jagħtu għajnuna l-organizzazzjonijiet li għal dan il-an. il għan u dawn approfittaw ħafna ehm, u gawdew ħafna dan il-vantaġġ. Kien hemm ukoll inizjattivi ta' ġrittijiet ta' nisa li ġew imsaħħa permezz ta' lajnuna teknika tal-Unjoni Ewropea permezz għal permezz ta' proġetti ta' ċerċità ċivili. Mill-istrateġija ta' tkabbi tal-2011 aħna konna diġà provajna approċċ innovattiv sabiex ikunu nistgħu nwaslu u nixprunaw il-tibdil domestiku fil-qasam ta' drittijiet u dan wasal għal iktar mekanizmi b'saħħitha billi jisaħħu wkoll kapitlu 24 fuq il-ġustizja, libertà u sikurtà kif ukoll kapitlu 23 fuq il-drittijiet ġudizzjarju fundamentali u dawn f' riforma, strumenti taħitom riforma Din il-kapitlu ta' 20 huwa l-aħħar wieħed illi jinala, u ser jinala ġala darba jkun hemm track record sot ta' kisba f'dan ir-rigward. Jiena nixtieq ngħid b'sodisfazzjoni l-Kroazja bħala stat membru tal-ġejjini milux għala l-allinjament Eh, tal-drittijiet tal standardizzazzjoni fi drittijiet tan-nisa. U jiena nista' nilqa' l-suġġerimenti jak illi l gwalenza bejn istessi ta' Kroazja illi implementaw huma jista' jiservi bħala eżempju għal reġun kollu kemm dan huwa eżempju tal-seta transformattiva tal-proċess ta' tkabbir. Grazzi. Thank you, Commissioner, very much, and thank you. Grazzi tassew, grazzi kollegi. Grazzi għal-rapport li rapporter ma' partikolari, issa nal-qu dak il-dibattitu votaw għada fin-nofsija. Issa nadu rapport ta' Sinjura Weber fuq standards għal-medja u libertà tal-medja madwar l-Unjoni Ewropea dwar rapporter Renata.